Hello everyone. If there are no objections to the draft mela. L-odwa tajba, kullħat, ek mawx oġezzjoniet l-agenda nistaw nadottaw minar modi binar bidliet. Se jkunem hemm smih eh, pubbliku fuq il-disruptors u dana se jkun dan is-smih għabbażi ta' petizzjoni li se ssir nhar il-ħamis 23 ta' Marzu fid-disa fl-10 eskwarta fil-ħodu. Intkom kollha mistednin tiħdu sem. U l-erba 22 ta' Marzu mill-satej se jkun hemm eh, workshop tal-kumitat fuq l-standards ta' COT għal karozzi u għal vans post 2020 u anki għal dan mistidnin intkom. Umbat fit-3 ta' april sen nikkanċellaw il-laqa ta' l ossinar għanna xie bidliet anki fis-segretarjat Matteo Menegatti mis-servizz legali tal-IP se jkun maħna mill-lum jgħataw maħna nil-qawħ u Allum għanna interpretazzjoni f'oxrin lingwa u passoltu. u, u senkunu għanki web streamed. <clears throat> L-ewwel punt fuq l agenda u uh, eh, opinjoni abbozz ta' opinjoni fuq regoli komuni għal ċerti tipi ta' trasport e kombinat tal-merkanzija bejn stati membri. Il-rapporter huwa Dantan u natiħ il-mikrofonu. Merci, Madame la President. Grazie. Il-luf fl-Europa il-trasport tara u 49% ta' trasport tal merkantija U il-trasport mħallat huwa sempliċiment 12% tal-space totali fil-2014. Ċifri oħrajn staw narraw tal-ferrovija 19 18.3% u l-mizzati fuq il-trasport marittimu għas 6 mill-filmija. Allura jista' jkun utli li aħna niftakru li definizzjoni ta' il-trasport imħallatu ta' ħafna mezzi differenti huma eh, komplementar ma' mhux l-istess. Dika fuq ħafna mezzi intermodal ġirija xi ħafna jendu x'aqsam trasport suċċessiv, imma dak imħallat huwa sempliċement wieħed mit-tipi ta' ta' dan it-trasport imma jsir mill-containers u li kienet regolata taħt direttiva 92-56 e, e, u issa se tiġi riveduta għalfej interessati f'dan it-tekst e, fi Kumitat tal-Ambjent. Għaliex it-transport tal-merkanzija aħna nafu jista' jżid iżdied mill-2015 u rajna li bil-kupru ekonomiku il-toroq tagħna din eh, jaraw ġew jaraw il-heavy vehicles. U l daqstant hemm ċertu vantaġġi li hemm biex nifacilitaw it-trasport tal merkanzi bejn l-istati membri. Mill-ġurnata 81% fl-Unjoni Ewropea eh, para trasport intermodali huwa transkonfinali. U dan jippermetti li nilħu reġuni li huma aktar il-bot, tal-montani pereżempju oħrajn, u inaqsu it-trasport tal-merkanzija fuq eh, rotot kbar. Um, jina ġej mill-reġun tal-Alpi fejn il-connections tal-ferrovi bejn Lyon u Turan, um, eh, kurutu numru 6 jista' jikontribwixxi għal dan komissjoni Ewropea qed tipproponi nirrevedu direttiva fuq it-trasport imħallat 25% wara li kien implementata d-direttiva ta' qabel. Bosta sfidi għadna dimna, per eżempju, il-trasport intermodali mux qed jilħaq il-potenzjal tijaw l-investiment fl-infrastruttura intermodali mod partikolari terminals ta' trasport u mux bizzejer. U id-direttiva attwali tippreżenta żewġ ġifijiet ewlenin l-implementazzjoni ineffiċjenti u negwali l-Istati membri minħabba noqqas ta' ċarezza legali ċertu dispożizzjonijiet illi joħolqu l distak ta' interpretazzjoni jew eh, lakuna ta' interpretazzjoni fost l-Istati membri wkoll eh, tieni ħaġa eh, il rizorsi multinazzjonali ta' infrastruttura li huma neqsin li ma jpermettix li jkun hemm dan it-tip ta' mezzi intermodali li jintużaw. Nura, naħseb li l-proposta meċa fit triq tajba u tista' tgħidna li nelbu ċertu medjufijiet u naqasijiet. U nipproponi l-Kommissjoni tliet gruppi ta' emendi Nawenet fuq miżuri ta' appoċ għajnuna mirata, t-tini ħagġa fuq t intejbu l-efficienza tal-sistemi mezz ta' teknoloġija ġdida u li u konna l-użu inqas ta' karbonju fil-dawn il-mezzi. Issa, fuq l-għajnuna mirata biex nibeddew, lan illi konna sistema għal kull 300 km Eh, li li jkun hemm il-konnessjoni kull 300 km minn naħseb jridu fidlu għadi minħabba l-pertinenza ta' dawn it-terminals skont l-investiment ekonomiku li jsir barra minn hekk eh, kun hemm miżuri iktar ekonomiċi u miżura oħra fejn id-direttiva oħra mhux qegħdin teġġeġ il-Stati Membri biex jaġixxu l-appoġġ jitajnuna tkun iktar mirata speċjalment investiment fit-terminals investiment fil-teknoloġi ġodda u tamir u il-mod um, kif tiġi ta' domanda. Aħna irridu nkomplu nħeġġu l-investiment mod partikolari jeżoni montanjużi fejn it-trasport u l-iktar diffiċli fuq il tini punti t-tip tal-effiċenza fuq livell loġistiku grazzi għat teknoloġija jiena niproponi fil-miżuri ekonomiċi aħna nħedġu l-kors ta' teknoloġija ta' informazzjoni u komunikazzjoni, digitalizzazzjoni u sistemi intelligenti biex intejbu l-effiċenza tal-operazzjonijiet ta' trasport u n-nasu spejjeż tagħhom dwar it-tielet pakket eh, fuq il-fuels alternativi u l-prova naqsu il-effetti fuq l-ambjent negativi billi nħedġu illi jużaw fuels li inqas eh, jinġsu. U dan huwa għallan tal-ftajm ta' Pariġi kif ukoll il-bidla fil-klima u kol ġibda fil-klima l-2030. Għal-daqstant id-direttiva mhux qed tippreveni miżura ta' għajnuna speċifiċi u diretti u inkluż il- trasport tal-rotot, imma dana jipermet, dana jirrapprezenti kważi nofs il- l-emissjonijiet li jisiru u l-użu tal-fossil fuels. Allura rridu namlu valwazzjoni fuq kull sat membru nħedġu li jkun hemm biofuels li jintużaw gaz naturali, vetturi li mandur li huma tabel elettriku pereżempju fajt bħal daw. Ukoll għandek il-kabotaġġ li dan jirrit japplika fil-direttiva. Ehm, mod ġenerali, deru din ir-regola natat għal eh, trasport imħallat biex intejbu kompetitivita ta' dan it-tip ta' trasport. L-emendi jinati li din id-deroga musa tapplika għal dan it-tip ta' trasport eh, fuq livell nazzjonali imma irridu jkunu skont ir-regola ta' kapotaġġ. Il-semmiz ukoll eh, il-kondutturi ekonomiċi f'dan ir ħafna drabi huma żaru medi li iktar li użawhom u mollura. lura irridu naqsu il-pis amministrativ kemm jista' jkun li huwa impost fuq dawn l-imprizi li huma voluti f'dan it-tip ta' trasport. Jiena lest li nisma' x'għandkom xi tgħidu, eh, naħseb li għandna nistgħu naqdu biex niftimu fuq l-emendi, naħmu ma' xadows ukoll biex naħmu fuq is-segwitu. Grazzi. Eh, merci aussi. Grazzi, Sur Danton. U nisimaw issa il-menanti rapporter Sultana Sescu. Grazie, kollegi. Entkom tafu li taf, intkom tafu li l impat neg negativ tal-trasport se jibqa f'Mejju tal-2017. Iġiti prezentata agenda għal transizjoni ġusta lejn eh, trasport eh, nadif. <clears throat> e revizjoni ta' direttiva 92 eh, slash 106 slash EC illi hija direttiva tal-mobilità hija parti minn dan il-pakket. Il-direttiva kombinata ta' trasporti hija l-uniku eh, l-uniku <clears throat> l-unika liġi li tinċentiva il- bidla mill mill min trasport ta' toro għal trasport għal emissjoni iktar baxx. <clears throat> Aħna naqblu illi il trasport kombinat huwa risposta tajba biex innaqsu l-impatt. Però għanna bżonn ta' aktar miżuri biex e, nilliberaw il-potenzjal sħiħ. Il-proposta tal komissjoni aħna nilqawa għax twassal għal kjarifika u tagħti implementazzjoni tajba fuq il-naħa tal-Istati membri. Barra minn hekk il-proposta tal-Kummissjoni konsidra anki illi ikun hemm iktar appoġġ eh, finanzjarju għal mezzi kollha. Nishtenni ringrazja l-rapporter għal ħidma tiegħu nilqgħu l-approċċ tijaw u anki l-kriteri eh, ġeografiċi għal terminali għax mhuwiex rilevanti għax ma jinkludix ħafna mill-limitazzjonijiet nazzjonali u reġjonali. U biex nala jiena nħoss li id-direttiva 296 EC għandha tkun korrelata ma' leġislazzjoni eżistenti, speċjalment fit-trasport, enerġija, ambjent u saħħa. Naturalment jiena sen nippreżenta ħafna emendi u nittama li l-kollegi kun jistaw jaqblu. Grazzi. Issa sur Torvalds. <coughs> Grazzi. <coughs> L-għonnet, nirringrazzja li sur Dantan tal-li saħa fuq il-potenzjal ta' trasport kombinat u ta' dan is-settur biex nkunu nistgħu ħolob l-anijiet tal ta' Pariġi u se nifukaw għal daqstant fuq il-tnaqis tal-carbon footprint fit settur ta' trasporti. Pero għat li nipreparaw għal din id-diskussjoni jiena rajt anki rapporti ta' sfont li ta' il-Kommissjoni u naħseb illi fim ħaġa li qatt ma kont ħsibt fiha qabel. Il-sistema ta' trasport kombinat Ektara, ek, għet ħares leħ iktar minn min mod wisa, nistaw naraw illi dan il trasport kombinat jiddependi minn żewġ arterji gbar Ewropej. U anki xie oqsma xi zoni fi ħdej il-bahar. U jekk dawn il-żoni ma jaqblux fl-imkien mal-istruttura mal eżistenti tal-ferrovija, allora f'dan il-każ ma jintaqawx. U allura mbagħad nerġgħu naraw li nkunu obbligati nużaw it-tires u roti bit U din hija problema. Però irridu nikkonsidraw żvilupp wieħed li rajna f'dawn aħħar 20-30 sena. Jekk inħares lura li meta kont tifel, kważi kull kumpanija kella warehouses gbar u it-trasport lejn dawn il-warehouses ma kienux importanti bħala żmien għax kienu gbar ħafna daw. Wara l-kriżi ekonomika fil desajnijiet u anke dik tassel tal-2007 nistgħu naraw b'mod ċar illi il-kumpaniji issa għandhom filosofija differenti edin innaqsu l-organizzazzjonijiet tagħhom u edin jeliminaw il-warehouses u huma inventaw sistema loġistika illi hija import illi eh, tagħti importanza kbira għal l-element ta' żmien. Illum jekk wieħed għandu bżonn ta' spare parti murant kommerċant u jibat email lil eh, departiment loġistiku xi eluf ta' tamilji il-bot u Umbat l-isper part tijaj se jasal uh, lili umbat bil-aeroplan, per eżempju. Ġifiri, edin jamlu, edin jifacilitaw, jissemplifikaw il-loġistika taħum bil-eliminazzjoni tal-warehouse. Dan huwa kull ma xtaqt najt illum. Grazzi, Sur Torvalds il-shadows l-oħrajn mumiex għaw u għallura nistaqsi jekk hemm xi membru ieħor li xtiq jitkellem. Jekk le, allura minna tal-Kummissjoni għandna li sur Matu. Grazzi, President. Grazzi anke li rapporter għal din danna bozz ta' opinjoni nista' ngħid minnu fih illi l-maġġoranza kbira tal-emendi edin mixin fid-direzzjoni ta' dak li anki aħna niprovaw niksbu bil-proposta tagħna. U allura aħna nilqawhom u, u jiċċaraw il-proposta tal-Kummissjoni fil-fatt fuq it-tlet eh, temi importanti li ġew msemmija jina nishta najt fuq il- deroga tal-kabotaċ l-interpretazzjoni għall-istess tal-Kommissjoni li din għanda tapplika biss fil-operazzjoni ta' trasport kombinat transkonfinali. Fuq l-aspett tal-inkoraġġament għal vetturi notfa, aħna nappoġġaw din l-idea b'mod ġenerali, però jista ikun daċxajn iktar diffiċli għall-inqas nkunu rridu naraw kif dan jistax jiġi inkluż f'din il-proposta partikolari illi għanda jisem differenti illi hija biex minimizza l-usu ta' trasport fuq it-toroq u anki biex insolvu l-problema tal-konġestjoni fuq it-toroq. Imma xħut mill-ideat jistaw ikunu utli biex eh, napoġaw anki l-użu ta' vetturi iktar indaf. U bat it tillet aspett li rigwarda 300 eh, km biex ikona terminal kull 300 km anki aħna naqblu li konna ċerta flessibilità u dinja speċi ta' indikazzjoni ġenerali, mira ġenerali, imma naturalment meta ċirkostanzi ma jġustifikawx dan it-tip ta' investiment aħna naqblu illi m'għandniex eh, nimxu f'din it-triq. Jekk eh, ti permetti li għandi xi kummenti fuq emendi speċifiċi, xi emendi speċifiċi illi aħna naħsbu illi jistaw joħolqunna xi ftit ta' problema. Fuq il-kwistjoni tal-terminal u l-kriteri biex jiġu identifikati aħna fil-artikolu wieħed tal-proposta paragrafu 3.3 diġa użajna xi kriteri u naħsbu illi aħjar li dawn il-kriterja jibqaw fil-test prinċipali mhux fuq l-att ta' implementazzjoni do delegat. Mbagħad fuq il-fatt illi l-accettazzjoni minn ħatam stat membri jkun obbligatorju eh, biex jiġu użati dawn il-terminali eh, xirqa, eh, dina tkun ħaġa li l-industrija jiva tkun kontenta biha, però se tkun ħaġa diffiċli naprovawa fil-Kunsill. <clears throat> Aspetti ieħor, fuq lajnuna statali, il-konformità ma' regoli statali għandha tiġi zgurata f'kull każ u tkun ħaġa diffiċili li ninkludu fil-proposta eżenzjoni għal eh, notifika ta' din l-obbligazzjoni għax il-regoli fuq l ajnuna statali japplikaw orizzontalment Eh, u ma naħsbux li se jkun possibli li ninkludu dispozizjoni specifika hawnhekk. U fl-aħħar un batem referenza fl-emenda numru 3 għall-armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet soċjali e-, e-, Iva, hemm regoli li huma negozjati fuq settur ta' toroq, però eh, però l-armonizzazzjoni bejn il-modi differenti Eh, ta' trasport miex parti minnom. Mbagħad fl-aħħar eh, bħala emenda eh, jekk nistgħu nirranġaw da' xejn il-formulazzjoni aħna naqbdu naqblu il l-Kommissjoni trid taqdi id-dmir tagħha ta' gwardjan ta' trattat, però ma nħossux illi l-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall implementazzjoni xierqa ta' direttiva. Din hija iktar responsabilità tal-istati membri. Ija kwestjoni ta' kif nija miktuba u forsi nistgħu korreġua. U nista' għal hawnhekk. U naturalment jiena disponibbli anke għal hekk ikun hemm iktar mistoqsijiet. Grazzi. Tajt il-President. <coughs> Sudanta. Natik il-mikrofonu. Grazzi, Iva, jiena tajt dan lil um, femmet ta' zoċ kollegi Nasab li ta' tajf kien? Smajt bir-riqqal dak li kellhom xejtu min jekk oġġezzjoni minħat tal-Kummissjoni. Irridu nindiskutu għadi. Imma aħna għalhekk qegħdin hawn sabiex eh, nippropozu nipproponu biex nileġislaw. Mhux bil-fors eh, nimxu mal-Kummissjoni kelma b'kelma dak li jgħidu. Thank you very much. Grazzi. Dak <coughs> nagħlqu l-ewwel punt fuq l-aġenda. L-eskadenza għall-emendi hija fil-11 ta' april, vot fil-Kumitat Envi fil-16 u 17 ta' Mejju. Issa l-punt li mis huwa skambju ta' femmit mal-Kummissjoni dwar it-trattament tal-ilma urban murmi. Għana li sunjura Manfredi mill-Kommissjoni, Isura e Al-Gaj, kap tal-unità, u nibdew billi tistaw titkellmu intkom għal 10 minuti u mbagħad nisimgħu mistoqsijiet minn il-membri. Iva, grazzi President. Nishtiq nirin, grazzja li deko lil membri kolla l-interess f'din il-ħidma u jina u fuq rapporti se niprezenta. Għandi prezentazzjoni qasira u nixtieq nuri l-evalwazzjoni tal-konformità tad direttiva fuq l-ambjent kif x'qegħdin nagħmlu aħna fuq l-implementazzjoni. Forsi tkun ħaġa tajba illi nispjega xi punti li ma fal dawk li ma li ma ma ma mhumiex eh, familjari ma din id-direttiva. Aħna nużaw il eh, fuq livell ta' ta' diġis nużaw l-ekwivalent tal-popolazzjoni, l-obbligu tal-ġbir tal-ilma mormi, <clears throat> eh, f'agglomerazzjoni ta' aktar minn 2000 persuna, u dawn iktar tart narawhom dawn in-nozzjonijiet it-trattat sekundarju anki u anki it-trattament iktar rigorus illi huwa neċessarju biex jitneħħew in-nutrienti. U bat anki fuq kwistjoni li ma jużawx termini bħal U15, 13, eccetera, pero f'din il-direttiva peress li kellna deadlines differenti <coughs> aħna nirreferu għal data ta' meta l-pajizi daħlu fl-Unjoni għax hemm mbagħad konsekwenzi. Il-Kummissjoni reċentement prepara eh, e pubblikati rapport, disa rapport ta' implementazzjoni li tkopri 16 eh, li hija 16 sena wara l-ewwel rapport u biex nagħtikom idea ta' kemm kbir dan l-eżerċizzju aħna inkopru iktar minn 23,000 eh, agglomerazzjonijiet u l-direttiva tapplika għal iktar minn 600 eh, eh, miljon ta' ekwivalent tal-popolazzjoni li tinkrudi anki 580 belt kbira. Issa, żewġ nozzjonijiet li ma forsi iktar importanti li għanna introduċu għawnek, taraw dimkom hawnhekk żewġ modi differenti fuq kif nistgħu nħarsu lejn kif qed tiġi implementata d direttiva. Fuq il-parti ta' fuq Eh, naraw il-rata ta' konformità skont il-metodologija legali illi qed nużaw u li anki fil-qorti ta' ġustizja li tużaħda illi pratikament ħares lejn meta id-direttiva tkun implementata kollha kemmi. Allora jekk eh, tfalli f'xi aspetti allora jkun zero u jekk eh, jekk timplementa kollox ikun mija. Hawnhekk qed naraw stampa dawk il pajizi li id-direttiva ila tapplika fihom zmin eh, itwal naraw illi l-implementazzjoni il <coughs> anki fi trattament sekandarju u terzjarju u bat fil-pajizi iktar reċenti naraw li u aktar bax u naraw li jem iktar xie si specialment fuq trattamenti iktar rigorużi. U mbagħad fit-tabella ta' taħt qed nuru pratikament x'qed isir fil-prassi, mhux biss qed naraw l-obbligu legali, qed naraw il-perċentwali ta' ilma li qed tiġi miġbura u qed naraw eh, li hawnhekk qegħdin il-bot mill-mira u dina tagħti stampa aktar eh, ġusta minn ħafna minn eh, zoni. Però l-applikazzjoni infatti għadha baxxa ħafna ta' kif għandhom suppost jittrattaw l inmiet tagħhom fl-istati membri. Mod ieħor u nitlob skuża nistgħu anke nibatu ilkom dik tartat, mod ieħor kif nistgħu aħna nħarsu lejn dak li għadni kif spiegajt biex nispiegalkom id-distribuzzjoni ġeografika fuq ix-xelluk tistgħu taraw li il-blu huwa tajjeb eh, fejn il-pajizi fejn qed jiġu applikati 100% kważi u, u fuq il-lemin qed naraw il-stampa iktar komplikata u ta' tħassib fil-trattament maqsum. U hawnhekk qed nuri xejriet illi provajna nfoġġu fl-imkien mid-dejta li għanna disponibli et naraw li situazzjoni et titib fil-parti baxxa eh, il-graf blu eh, fejn eh, stampa statika miex tajba, pero dinamikament nistaw naraw l-infrastruttura necessaria għal ġbir naraw li miex tajjeb. U dana jurina anki l-iskala tal-isfida li kellhom jaffaċċaw il pajizi biex ikun jistaw japplikaw u implementawa moċera. Ħaġa oħra eh, li eh, nixtiequ nsemmu u li xejrit zdidu fil-rapport iktar reċenti ma dan mħabba li d-dejta jissa huma iktar tajba fl-ħar nexxilna nkonvinċu l-pajizi kollha batunna d-dejta u allora l-istampa jaktar kompluta. <clears throat> U għalhekk hemm titjib fil-graf. Forsi l-iktar ħaġa importanti hija l-impatt pożittiv illi li għandha l-direttiva fuq l-ambjent u anki fuq is-saħħa. Aħna hawnhekk għażilna norrukom żewġ modi kif dan nistgħu narawh. Fuq nistgħu naraw it-titjib tal-kwalità tal-ilma għal-ħasil jew għal eh, eh, aħna inħossu illi id-direttiva tal- ta' trattament tal il marban mormi enit ħafna. Umbat fuq il-parti tisfel nistaw naraw tnaqis ta' eh, ta' domanda ta' ossigenu biologiku, pero fil-fat qed jatina indikazzjoni ta' il-livell ta' tniġġis organiku. Allora l-messaġġ hawnhekk li nixtiequ nibatu huwa li d-direttiva f'dawn l-aħħar 20 sena kontribwiet mod sinifikativ biex ittejjeb l-istat tal-xmajjar Ewropej. U importanti u koll mux bis il-impatt pozitiv fuq l-ambjent fuq il-saxħa, ma anki l kontribuzzjoni tal-xejra tal-ekonomija ċirkolari, ċo li neħna nerġaw nużaw materjali utli neħejna l-konsekwenzi ħżiena ta' nutrienti u il-kontaminazzjoni biologika u fl-istess ħin il-direttiva u sistema ta' trattament tal-rimi qed jgħin biex eh, nerġaw eh, nżommu nutrienti eh, il-fosforu per eżempju il-fatt li jiġi miġbur il-fosforu mill- minn dawn il-mit huwa eh, importanti ħafna wa sors indiġena. U fl-aħħar qed naraw li hemm eh, bosta pajjiżi illi qed jerġgħu jużaw eh, ilma mormi però proċessat u dana qed juri l-impatt tal-direttiva. Aspetti oħrajn importanti li tistgħu taraw fir-rapport li hawnhekk qed ħarsu anke lejn il-bżonnijiet ta' investiment. Il-pajjiżi qegħdin eh, jaduna rapport ta' x'inhuma l-investimenti li huma jħossu li hemm bżonn isiru fil-pajjiż. <clears throat> Eh, kemm dik ta' titjib tal-infrastruttura eżistenti u qed naraw xejrit interessanti hawnhekk għaliex hemm iktar minn 25 biljun ta' investimenti għal kull sena illi huma previsti mill-Istati Membri tagħna. U qed naraw anki xejra loġika fil-dawn investimenti ta' eh, infrastruttura li huma iktar fil-EU 13 u waqt li fil-EU 15 huma iktar uh, fejn saru iktar uh, rinnovazzjoni. Mbagħad hemm il-kontribuzzjoni importanti tal- uh, finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea fuq dawn l-investimenti kollha, attualment testaw taraw illi il-pajjiżi jistgħu jgħoddu fuq il-26% tal-finanzjamenti u dawn huma importanti anki fuq il-diskussjonijiet li ġejjin fuq il-budget, però importanti li fuq il-perjodu attwali ta' programmazzjoni 2014-2020 hemm 10 biljuni li huma previsti għal dawn il-infrastrutturi u importanti, imma anki l-assistenza teknika biex eh, fil-fat edin aħna nirrikonoxxu l-sfidi importanti li l-pajizi għandhom demo eh, u li għandhom bżon din għajnuna biex ikunu jistaw imexxu dawn investimenti. U x'qed namlu aħna fil-prassi? Aħna qed nifukaw fuq il-pajjiżi li għandhom l-ikbar problemi. Aħna naħdmu ma' kollegi fil komissjoni speċjalment dawk li rigwardaw il-politika ta' koezjoni, anki mal istituzzjonijiet oħrajn, l-OECD u l-Bank Dinji, biex nevalwaw il-bżonnijiet biex nizguraw illi fil-fat se jkonna l-impatt li għanna bżonn. Allora biex nikonkludi. Għal dawk illi ilhom josservaw din il-kwistjoni, hemm xejrit pozittivi u aħbar tajba importanti, però jekk intkom eh, eh, jallum l-ewwel darba li qegħdin titrattaw din il-kwistjoni tista' forsi eh, tistaqsu għaliex għandna gaps daqshekk u fl-implementazzjoni u l-Kommissjoni bħalissa qed tifoka biex taħdem iktar mill qrib mal-Istati membri biex jiżguraw illi jkunu jistgħu jieħdu l-benefiċċji kollha mill-investimenti ottimali u dan eh, se jkollu impatti iktar pozitivi fuq il-kwalità tal-ilma eh, fuq l-ambjent u anki fuq is-saħħa. U dan huwa kollu marbut ma' l-implementazzjoni eh, tal- mira tal-millenju tal-iżvilupp tal-millenju numru 6 u anki tħalna f'din l-eżerċizzju ta' evalwazzjoni aħna attualment edin namlu konsultazzjoni pubblika illi ġiet imnida u nħarsu u din biex naraw xinuma il rizultati l-evidenza li se niġbru biex ti permettina namlu implementazzjoni aħjar. Grazzi tal-attenzjoni ni għafaw disponibli għal mistoqsijiet li jistaj kolkom. Grazzi ħafna, kollegi, nil-għakom sabiex eh, tagħmlu xi kummenti jew mistoqsijiet. Sinjura Damaki. Grazzi. Għandi mistoqsija waħda. Fil-rapport eh, tal-Kummissjoni ma titkellimx fuq il-kwistjoni tal-rimi eh, tal-farmaceutika fil-fliskart li huwa sors ta' ħafna tniġġis ambjentali fil-fatt din il-kwistjoni qed tiġi wkoll eh, diskussa fil-kuntest tal-istrateġija u eh, r-reżistenza mikrobjali. Il eh, qed naraw anke r refit li għaddejja u nixtieq insaqsi l-Kummissjoni kif inibeħsiba taħdem. Grazzi ħafna. Sir Dantan. Grazzi. Grazzi, rapporteur tal-prezentazzjoni. sepp għanna bizzeni tajba fuq id-dinamika ta' ġestjoni ta' l-ilma eh, tal-baċinek kif eh, aħna rajna u smajna. Ma nixin nixbet l-attenzjoni fuq il-opinjoni pubblika. Tudu l ħar 30 sena aħna ma waqafniex mill modifikaw il-termometri. Għalix, u d-dejta intibet għal fit teknoloġija ta' analiżi sibet ukoll u għaldaqstant għanna iktar preċiżjoni imma biżeg l-opinjoni pubblika Jisa jkollok l-impressjoni li minkejja l-investimenti kollha li saru l-affarijiet mhux qegħdin jimxu daqshekk pass maġġel allura importanti in pubblikaw regolarment it-tlet bil barometri illi jeżistu Għalli dawn it-tlet barometri nixi fil-istess direzzjoni u juru illi investimenti fl-ambjent jihdi ħin u żmien biex jaraw naraw rizultati riżultati tagħhom. U jekk għandna qogħdu nitkellmu biss fuq l-effetti li kollok, eh, inti kollok eh, ħamesa għaxar snin li jentek kambjent li ġi meqrut minħabba l-sulġiż per eżempju, li ħajjara il-benefiċi li sar mm, biex il-sistema tkun aħjar biex titjib is-sitwazzjoni tal-ambjent dik iż-żona. Allura aħna eh, fuq livell tal-ilma aħna rridu nintejbu il-komunikazzjoni tagħna fuq soġġett, ovvjament, għax għax naqtfu naqbel maħadd ieħor aħna Għanna, ħafna x'naqt namlu għal dak li pereżempju l-iskar tal-mediċini fl-ilma, l-ormoni. Li jeżistu mżox naħbu għadi. Il-problema b'din biex nisolvu għadi, għanna bżon ħafna ċans, ħafna flus, nazmin, u r-riċerkaturi u l-inġeniera rridu jaħmu fuq teknoloġija ġdida li t-permetina nirregalaw ma taħjar il-ġejni tit problema. Grazzi. Thank you. Grazzi. Is-sena Dr. Pedicini. Aħna smajna il-Kommissjoni u nilqaw il-riżultat ta' dak li smajna. Eh, aħna kontenti naraw li hemm titjib tangibli fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva fuq l-irma mormi. Pero aħna nistaw najdu li fl-Italja hemm dewmien fuq il-trattament sekundarju, anki biologiku tal il mamurmi Għax il-lum għatem tlet proċeduri ta' ksur mal-Italja. U il-motivazzjoni il tal-sentenza jirrigwardaw l-agglomerati ta', ta dranaċ ta' ċerti Eh, il-mit u anki il-kwistjoni tal-ilma li mhux trattat u għal daqstant italjani għedin iħalsu bħalissa, ċittadini italjani għedin iħalsu bħalissa l-effetti negativi. L-ispra u koll għettajt illi ħafna minn dawn il- l-miet mux qed jiġu użati bħala fertilizzanti għaliex fihom ħafna nutrienti u jistaw jiġu użati fil-fleliqi u minflok flok qed jiġu użati fil-landfills eh, u eh, taħt l-art u f'dan il-kwas qed jinħlew u nixtieq u lill l-Komissjoni rawx miżuri iktar rigorużi fl-applikazzjoni fuq l-irkupru ta' dawn il miet eh, fuq l-użu bħala fertilizzanti u hekk kumiex se jagħmlu iktar fuq il-kontroll u anki fuq il-fatt eh, li l-autoritajiet lokali u reġjonali għandhom ikunu responsabbli tagħha. Grazie ħafna, Sassur Pirik. Grazie ħafna, Signora President. Nixtieq insaqsi l-istess mistoqsija pal-ewwel kellim dal-aħħar jiena mexejt konferenza fejn il-persuni mill-industrija fl-Olanda għalu li kien hemm problema bl-iskart tal-antibiotiċi, l-isptarijiet li qed jarmu, skart mediku, kif ħan naħdmu, kif ħan waqfu din il-problema. Din il-problema li tibqa' dejja. U jiena dejjem nixtieq inkun naf aktar fuqha li qed inħarsu lejn kif nistgħu nindirizzaw dawn il-problemi fil-mindi tagħna. Tkellimna anke fuq il-iskart tal-fertilizzanti u fertilizzanti artifiċjali. Kien hemm lista ta' emendi illi sottomettejt u diġà kien hemm votazzjoni kontra, eh, speċjalment mill-kumpaniji tal-ilma huma qalu li huma ma jistgħux jappoġġawha u forsi aħna nistgħu nappoġġawha u ħarġu bil-proposta. Forsi l-Kummissjoni tista' tfakkarna eżattament x'ġara. Imma tajjeb ngħidu li ħafna komitati jitkellmu fuq l-ilma u ħafna partit interessati huma voluti, imma dak li jolqot li l-aktar huwa li fil-Parlament Ewropew l-ilma kif ukoll l-arja huma kwistjonijiet importanti, ma ħafna darba ma jkunx hemm koordinazzjoni bejn dak li qed jagħmlu komitati differenti. Grazzi ħafna, Sinjor Grostat. Grazzi. Jena dil set ħassib bħalma għal Michel Danta. Jiena għandi mistoqsija l-Kommissjoni. Hemm ċertu obbligi li jridu jiġu eh, mħarsa fuq il-residwi u l-ilma l rezidu fija. Imma, biex ikunsibu sibu, istat korret, soddisfaċenti, per esempio fil-xmajjar, ma fissirx li ma se jkunu prodotti tossiċi li ħajn ġarru fl mid ġifiri. Sissa, nsa se tjaj aħna mhux mux qed inqisu l-istudji tal-spejjeż toxicology, tal-toxikoloġija. Issa ngħidu ħafna mhix majja li fa minna kollox tajjeb għaliex mill-ġurnata rġet tgħix il-biodiversità. Ma bad meta nanalizzaw din il-biodiversità, nindunaw illi fuq livell ta' tossikoloġija eh, ħafna sustanzi tossiċi U allura għandek din il-problem xorta ta' interferenti endokrinali u problemi ta' ormoni. Allura di ħaġa eh, gravi. U rridu illi fil-studji kollha li jsiru li huma obbligatorji għal kwalità tal-iskart tal-ilma ta' skart ikun importanti illi nżidu dawn rapporti ta' tassikoloġija għaliex huwa dawk illi joħolqu l-problemi u li jista' jkollu konsekwenzi kbar u gravi fuq l-ispeċi kollha anki fuq il-bniedem. Thank you. Now, Mr. Port. Grazie ħafna. Sir Port. Grazie ħafna. Xatna minn mistoqsija qasira, xinu ma l-miżuri li biħsiba tussagġerix il-Kummissjoni sabiex nirranġaw il-problema tal-ilma tal mormi mill-impjanti ta' trattament. Għaliex ħafna drabi dan l-misbċa fil-impjanti ta' trattament u ħafna pajizi ma jaffux se jamlu bil-dak li jibqa bit-tajn. Grazzi ħafna. Jekk ma jimputax nxirressa mistoqsijena u koll x'għandhom jagħmlu dok il-pajjiżi li għadhom lura sabiex ilaħqu mal livell ta' konformità għall-aktar parametri importanti kif ma' speċifikati fid-direttiva tal-trattament tal-marban mormi. Forsi anke l-Kummissjoni tkun tista' tidentifika eżattament x'għandu jsir, ma' l-ewwel passi li għandhom jittieħdu. M'hemmx iktar mistoqsijiet, ngħaddi kemm l-ura l-Sur Margaj. Grazzi ħafna. Iva, dawn huma mistoqsijiet kollha relevanti, nixtieq naqadhom flimkien u mbagħad nħalli fide nara li nkun weġibt kollox, Sinjura President. Fuq il-mistoqsija tal-importanza din il-kwistjoni għall-opinjoni pubblika fuq żmien itwal fir-rapportaġġ u anke li fatt il-ħarsu l-affarijiet mod koerenti naħseb dan huwa punt validu ħafna, Iva, aħna edin ftit maqbudin fiċ-ċiklu ta' rapportaċ u dinja xi ħaġa li ġejja minn instrument li lu uh, għaddejja l-20 sena. Dak li qed nippruvaw nagħmlu għal li nħarsu lejn dawn l-aspetti imma niprofaw npoġġu l-inputs fil-rapportaġġ tal-qafas ħieħ tal-ilma. Infatti l kollegi tiegħi bħalissa tinħarsu lejn l-impinti tal-ġestjoni anki tal-xmajjar u tistaw taraw anki eh, rapporti li għanna fit tosikoloġija għaliex il-direttiva tal-ilma kien istrument effettiv u dan fil-fatt poġġa l-ilma mormi kollu tal-Ewropa għat-trattament. Dan id-dinja kisba importanti imma minn minn dawla xosin irġi adottat u anke l-fatt li l-Parlament adottaw din id-direttiva, eh, ifisser ukoll jena bżon ġestjoni aktar holistika. Jiġifieri jrid ikun hemm regoli iktar ċari fuq il-livelli ta' kontaminanti illi eh, anke li sa' membri għandu jħarsu lejhom. L-ewwel ħaġa għandna l-istrumenti ta' pipeline bħal dawn, imma minnaħa l-oħra wkoll irridu li jkollna ehm, kwalità tajba u anke eh, status tajjeb tal-ambjent b'mod ġenerali. Jiġifieri jrid ikun hemm miżuri li jittieħdu li jmorru lil minn dak illi qed naraw fl-instrument relattivament sempliċi hawnhekk. Issa, apparti minn hekk, jiena kont qed ngħid illi aħna qegħdin navalwaw u rridu niżguraw illi id-direttiva hija tajba fil-prattika, ġifieri jekk hemm xi kontribuzzjoni li tista' ssir biex ntejbu eh, l-impatti li jkun hemm fl-aħħar tal-proċess, u hawnhekk kan nirreferi għal żewġ mistoqsijiet fuq il-farmaceutika u anke fuq it-tosikoloġija. Eh, dawn huma mistoqsijiet li kellna iva, nistgħu nagħmlu iżjed fuq ir-rekwiżiti ta' dawn l impjati ta' trattament tal-ilma. Ikolli ngħid ukoll diġa rajtu kemm għandna trattament terzjarju, ġifiri diġà weġibna għal din il-mistoqsija u ħajkun hemm bżonn ta' aktar investiment finanzjarju u eh, l-kwistjoni ħatkun ukoll min għandu jħallas. In-nies li qed jużaw l-ilma mormi jew dawk in-nies li qegħdin eh, jixtru l-medicina li qed tispiċċa f'dan l-ilma. Eh, Ġifieri diridu naraw ftit il-Kummissjoni bħalissa qiegħda taħdem fuq l-istrateġija tal-farmaceutika illi għandha impenn speċifiku li bdejna mill-2013 meta konna qed nagħmlu reviżjoni tal-leġislazzjoni tal-ilma, il-blueprint biex ngħidu hekk għall-ilma fl-Ewropa u tamaw li dan id dokument jiġi attattat anke fil-pubbliku u naraw x'qed jiġri fl iskart tal-farmaceutika fil ħelu fl-Ewropa u kif nistaw nirranġaw l-affarijiet. Palissa ħafna idejat fuq soluzzjonijiet eh, u anki ħajkun hemm diskussjoni fuq min għandu jħallas, min qed juża l-prodott, għandu jħallas għal għandu maħallsu għal għal tindif Din hija xi ħaġa importanti ħafna mixiriet li qed naraw qed naraw li l-użu tal-farmaceutika ħad tibqa' tiżdied eh, anki fl-Ewropa mill-livelli attwali Issa, ġifiri dan huwa grupp wieħed. Nixtieq ukoll nindirizza u anke nirringrazzjakom tal-li rikonoxxejtu il-titjib li sar. Kien hemm xi mistoqsijiet illi tkellimtu fuq it-tajn li jibqa' fil-midranaġġ. Hija xi ħaġa inkwetanti ħafna illi dan it-tibta tajn islaġġ jispiċċa fil- fil-mizbliet rridu jkollna ġerarkija u għandna wkoll instrument eh, separat għal eh, dan l-islaġġ mid-dranaġġ u eh, għanna kriterji speċifiċi. Dak li nkun qegħdin nagħmlu mill-Kummissjoni wkoll mill-evalwazzjoni ħa naraw kif nistgħu naraw il-kwalità ta' dan it-tajn jista' jiġi mtejjeb biex jiġi użat. Per eżempju, Eh, Fil-microplastics, per eżempju, dan it-tip ta' tajn ikollu dan it-tip ta' materjal u dinja xi ħaġa separata anke fuq il-kwalità tal-ikel ukoll u s-sigurtà fl-ikel. Dinja xi ħaġa importanti ħafna u aħna qed nafu li hemm din il-parti tantu komplikata. Imbagħad fuq il-ksur u fuq il-fatt li hemm xi stati membri li li jiksru direttiva fil-fatt aħna qed nippruvaw naħdmu ma' dawn l-istati membri kemm jista' jkun imma kultant kif safu wkoll tittaddi minn proċedimenti legali. U ma naħsibx illi ikun fattibli li nitkellmu ma' kol gvern reġjonali, xaġa li ma nistgħux nagħmluha sfortunatament, iżda nittamaw illi bil bil-sforzi eh, fl-imkien eh, konna aktar azzjoni Eh, maquda u nistan kien naqat mal-mistoqsija tal-President. Xista jsir fil-fatt? Mela, dak li rajna u għali eh, importanti il-mod ta' kif tiġi organizzata l-governanza għaliex ħafna drabi l-investimenti jiġu meta jkollok entitajiet iżar illi irridu joħorġu bi pjanijiet imma ħafna drabi ma jkollhomx biżejjed għarfien. Jiġifieri tkunx tkun kif tkun il-Kostituzzjoni fil-pajjiż, il-Gvern ċentrali għandu rwol importanti sabiex jgħin il-dawn il-fornituri żgħar, il-reġjuni, sabiex jaħdmu fl-imkien, per eżempju, dak li nagħmlu, X'namlu meta jkollna ksur legali, aħna dan l-aħħar naħdmu fuq eh, master plan eh, kredibli, ġifir naraw xem bżon fejn u minu responsabli għal-implementazzjoni, ma l-fondi minn fejn ħajjiġu, jekk ġejjin mit-tariffi, mit-taxxi, mill-fondi Ewropej, jew forsi eh, organizzazzjoni internazzjonali oħra, u hekk nittamaw li dan l-approċċ aktar strateġiku nkunu nistgħu naslu għal rizultati aħjar. Nittama illi hekk weġibt il-maġġoranza tal-mistoqsijiet fuq il-koerenza bejn il-komitati differenti u koll u l-kommissjoni. Din hija kwistjoni komplikata, allura nippruvaw nimxu b'mod komprensiv ukoll. Imma iva, jien ma fuq id-diskussjoni li kien hemm fuq il-fertilizzanti, u allura jkolli jkolli nirrispondik bil-miktub. Dak li qed nippruvaw nagħmlu huwa li naħdmu il koll fl-imkien fuq l-istrumenti kollha relatati għanna il-proposta tal-ilma għax-xorb fil-leġizzazzjoni wkoll u qed nippruvaw inħarsu wkoll lejn il-kontaminazzjoni ta' dawn il- catchment areas. Jiġifieri ma ħarsux biss lejn ilma ta' xorb, mhux qed nitkellmu biss fuq il-kwalità fl-aħħar tal-proċess, imma anki nitolbu lill gvernijiet ċentrali, eh, lokali l-operaturi biex ħarsu lejn ir-riski eh, tar-sorsi tiegħek u anki hekk nittamaw illi naslu għal perspettiva aktar ġenerali, per eżempju anke kif, kif tista' tappoġġa l-agrikoltura meta għandek is-sorsi tal-ilma, Eh, u xtib ta' t-nġis ta' emissjonijiet industrijali jista' jkun hemm anki jekk qed jimxu mar-regoli. Għaliex inti ħadd tibqa' sib eh, dawn l-affarijiet fl-ilma u allura jrid ikun hemm bżonn ta' aktar studju biex inħarsu lejn is-sorsi ta' tniġis. Nittama li jekk ikkoprejt il-mistoqsijiet kollha u nista' ovvjament eh, inkompli nwieġeb. Grazzi. Iva, fil-fatt għandna mistoqsija. Minnant, Sinjura Xerperek. Grazzi. Jina nishtiq nirringrazzja l komissjoni tal ispegazzjoni minnaħa tagħhom. Meta nakollu, meta nitkellmu fuq dan l-islaġġ u għettu tkellimtu fuq l-użu tal-fertilizzanti. nishtiq nkunna, pero però xiġri bin-nutrienti meta il- dan istaġiġi mill-settur tal-agrikoltura, forsi ta' twieġa fuq din il-mistoqsija. U jekk forsi tiġi aċċettata l-emenda tiegħi, forsi din tkun soluzzjoni tajba. Mela, jekk ma jimportax jiena ħanibat t tweġiba tiegħi bil-miktub biex ikun nista' nwieġeb tajjeb. Grazzi ħafna tajjeb. Ekk t tweġiba għal din il-mistoqsija nistaw nal u koll dan iskambju ta' opinjonijiet fuq it-trattament ta' l-ilma mormi. Nistaw naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Għawnek għal darbora għanna skambju ta' femmit mal-Kommissjoni dwar azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għat tip tal-governanza u l-konformita ambientali. Start with Mr. Robert Conrad. Nibdew bis Robert Conrad il-kap tal-unità minn DG Environment. Nadilek il-kelma Imbagħad ikollna l-kollegi bil-proċedura catch the eye. Is-Sur Konrad. Grazzi ħafna. Grazzi Signor President u grazzi Sinjuri tal din l-opportunità sabiex nippreżentalkom dan il-pjantazzjoni fuq il- konformità ambientali li ġiet adottata fi 18 ta' jannar. Mela, għan ħarsu il-prezentazzjoni. Tajjeb, mela, il-pakket li ġi adottat f'jannar jikkonsisti minn komunikazzjoni, minn dokument ta' ħidma l-personal, il-deċiżjoni tal-Komissjoni fejn għandna grupp ta' espert ġdid il-Kommissjoni. Issa, il-raġunament eh, u loġika ġenerali ta', dan il-pakket ta' konformità ambientali ġej minn ħafna snin ta' esperjenza mal-implementazzjoni ta' standards u anki biex xogħol li jsir mill-entitajiet akademiċi u pratikanti fil-qasam. Aħna jom għal konformita ambientali, irrit ikollna tlet punti bażiċi l ħaġa irrit ikollok promozjoni tal-konformita marbuta mal-attività ta', ta, ta informazzjoni, ta' trasparenza, sabiex anki ikun hemm anki l-fondi, imbagħad għandna l-element tal-ispezzjonijiet u l-verifiki, u mbagħad fl-aħħar u mhux l-inqas għandna l-element tal-infurzar. Mela, sabiex inħarsu lejn dawn it-tipi ta' eh, imġiba u anki ir-respons, inħarsu lejn dawk il-partijiet interessati fl-ambjent għanna eh, nibdew minn dawk tajbin u mbata nibqaw għaddejjin dawk illi matan jum aktar traskurati u anki jimxu għaskabtu għattijħor u nħarsu lejn daw it-tipi ta' imġieba li li huma tajbin u mbagħad għandek anki l-fondi, l-edukazzjoni u anki l-ħolqien ta' aktar kuxjenza, l-ispezzjonijiet u l-infurzar. Aħna hawnhekk fil-pakket provajna inħarsu lejn l-ispettru kollu kemmu sabiex noħorġu bl-aħjar Eh, rispons possibbli. Mela, hawnhekk aħna konna konxi wkoll mill-reviżjoni tal-implementazzjoni ambjentali il mekanizmi ta' konformità dajfa huma eh, waħda mill-iktar kawżi eh, kbar tal-implementazzjoni tajba tal-laki ambientali kif qed nżibu kif fl membri. L-implementazzjoni ma ġietx diskussa eh, b'mod eh, ta' sinerġija jiġifieri kien hemm domanda sabiex ikun hemm pjattaforma ta' livell qoli biex bekk ikun hemm skambji eh, bejn l-esperti u anki biex jintlaħqu l-agendas għal din il-konformità ambjentali. Kien hemm ukoll ħtieġa ta' numru ta' esperti li jaħdmu flimkien biex naraw meta nitkellmu fuq il-konformità u meta nitkellmu fuq l-esperti, qed nitkellmu wkoll fuq ehm, dawk li qed jispezzjonaw ehm, li qegħdin fuq il-post, qegħdin jagħmlu l-installamenti industrijali, il-green inspectors biex ngħidu l-hemmhekk illi għandhom faqsma differenti ta' l-ambjent. Nitkellmu wkoll fuq il-prosekuturi, il-polizija, u l-imħalfa, l-imħalfin, eh, dan kollha jridu jkunu parti minn din il-katina ta' konformità u anki l-partijiet interessati li ħdimna magħhom għal ħafna snin kellna networks u inizjattivi differenti ta' dawn il-parti interessati u dan kolla rridu naqdu flimkien issa eh, ma' l-istati membri u ma' l-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u din naqdu fi pjattaforma eh, sabiex huma jkun jistgħu jaħdmu kollha flimkien biex jikooperaw u jagħmlu skambi ta' femmet tagħhom. Imbagħad xi oħra li identifikajna kienet kien it-taħriġ u anki l-isim tal-arfin u kultant ma jkunx ta' standard xira u għalhekk importanti illi eh, nisħu fuqhom dawn hemm bżonn ukoll tal-ġiġa tal-gwida tal mill-Unjoni Ewropea kultanti dinja skarsa u allura hemm bżonn ta' aktar eh, gwida f'ċertu setturi, bada manka sfidi prattiċi dawk il-pratikanti fuq il-post fl-istati membri, eh, qed nitkellmu fuq l-ispetturi, l-imħalfin, rridu naraw kif dan kollu jista' jiġi indirizzat dokumenti dedikati għal dan. Umbat, irridu niżguraw ukoll il-konformità billi eh, naħdmu brata maġla u qed naraw aktar u aktar teknoloġiji l-ġodda illi qed ikunu kritiċi għal suċċess bħal per eżempju osservazzjonijiet, il-qsim ta' data u it-qasim ta' data li tingħata lil partit interessati u anki l pubbliku billi nużaw l-internet, il mappe anki l-applications illi għanna. Issa, x'seħ minn dak mir-riżultati ta' dawn l-azzjonijiet. Mela, qed naraw dawn, l-azzjonijiet ħerġi mill pjantazzjoni d disa' Tistaw taraw hawnhekk fil-grafika illi qed nipprovaw ndirizzaw l-isfidi jew l-għenin nistgħu nibdew minnaħa tal-lemin, mill-kantoniera tal-lemin, l-izvilup tal-użu ta' satelliti, nużaw il-kapacitajiet tal-Istati Membri u tal-livell tal-Unjoni Ewropea fil-fatt kif tafu diġa edin eh, naħdmu eh, b'suċċess anke bil-programm Copernicus u eh, dan il-programm għalhekk qed jintuża sabiex ikun hemm niżguraw li jkun hemm konformità aħjar. Irridu wkoll li niprovdu feedback aħjar li l-istati membri fuq kif, kif huma sejrin fil-konformità tagħhom billi noħorġu b'qafas ta' evalwazzjoni u anki nsemmu l-indikaturi l-enin ta', ta konformità mal-Istati membri. Aħna qegħdin naħsbu kol sabiex ikollna gwida fuq il-konformità fiż-żoni rurali għanna ġifiri dokumenta gwida u anki prassi tajbin fil-sugrazzjoni ta' konformita fil-żoni rurali anki fl-ilma ħankunu qegħdin nġildu koll kontra il-kriminalità marbuta mal-iskart u mal-annimali salvaġġi u jrid ikollna strateġiji sabiex niġġieldu din it-tip ta' kriminalità u anki ksur ieħor marbutin mal- mal-iskart u mal-animali selvaġġi. Irridu kol e, eh, natu aktar arfin b'mod wiesa' rridu niffaċilitaw ukoll il-sim tal-prassi tajba. Meta nitkellmu fuq il-materjali u anke nippromovu l-opportunitajiet ta' fondi biex ikunu ċerti li hemm din il-konformità u anki ikun hemm portal eh, ambientali fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Ikun komplu eh, nistgħu naraw illi ħanħeġġu aktar taħriġ professjonali fejn ħafna partijiet interessati għalulna illi hemm bżonn identifikaw il-ħiliet professjonali u l-tiġijiet professjonali anki għal dan l-ispettru ambientali u jkun hemm kooperazzjoni tajba mal ispetturi u l-uffiċjali tal-liġi u anki noħorġu bil- bil-konformita aħjar fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nejnu l-ispetturi u l-uffiċjali tal-liġi biex jinaqdu kifet minn bidu. U dan jinkludi il-esperti, l-użu tal-esperti madwar l-Unjoni Ewropea permezz ta' peer reviews l-azzjonijiet eh, konġunti u anki l-użu tal-għadda peer-to-peer. Mbagħad l-gwida teknika fuq ispezzjoni ta' il-faċilitajiet interattivi tal-iskart. U għan għed mill-iktar inizjattivi biex jħedġu il- Rizultati huwa li l-NGOs u parti interessati għatu l-feedback tagħhom u l-menti tagħhom meta jissuspetta li xi ħaġa sejra sew. U dan għandu ma' dokumentazzjoni għal dak li huma il-trattament ta' każijiet ambjentali fuq livell ta' stati membri. Permezz ta' ċittadini ta' xjenza ta' ċittadini u anke skambju tal-ħajja prassi fuq il-mekkaniżmi illi jandhom x'qasmu liġi tal-Unjoni. Xi dawn kienu distazzjonijiet u dan ħajġu implementati minn 2018 2019. Aħna u wkoll L-għoli tal-Komissjoni jismu l-Forum bil-għanni meċċi donazzjonijiet tal-Gvern għanna kolla kontenti fermi li satin għan periodu taw din l-sfida għadu bis-serjeta fil-fatana ħafna parteċipazzjoni kemm minn amministrazzjonijiet nazzjonali ġifieri ministeri kif ukoll ispettorati nazzjonali ovvjament stidilna wkoll il-Parlament Ewropew ukoll kien involut ukoll u aħna qed nistennew li l-laqat inaugurali illi fil-verità kemmu fuq il-programm ta' ħidma ħajkun iktar konkreti fit tieni laqa tagħhom illi ħajkun ta' Diċembru ta' din is-sena. Bażikament din hija dan huwa ċart organizzazzjoni juża l-istrutturi ta' gvern Aħna għandna l-istati membri fuq l-istess livell tal-networks ambjentali il huma hawnhekk għax qegħdin jagħmlu x-xogħol fuq il-post u qegħdin jipprovdu l-input ewlieni għal azzjonijiet kollha u nixtiequ li ikonu gruppi ta' ħidma u workshops illi ħajkunu qegħdin jiżviluppaw il-azzjonijiet hekk kif huma mbassraw jippermettulna illi jkun hemm eh, skambju fuq speċifiku ħafna tal-kwistjonijiet kollha tal-gvernanza. Għak il-dak li huwa il-grupp tal-esperti ħajkun parti mill-forum u entitajiet tal-Unjoni ħajkunu assoċjati wkoll kif ukoll gruppi ta' esperti fil-qosma partikolari, pereżempju fuq l-ilma, natura. Dawn il-gruppi ta' esperti dejjem iridu jipprovdu l feedback tagħhom. Hija bażikament introduzzjoni fuq fuq Grazie tal prezentazzjoni, kollegi. Tamtu bisoqsija. Grazzi, signora ċer. Prezentazzjoni tajba ħafna. Oħra. Imma mistaqsija mistoqsija oħra. ħafsar ah, ħafna xogħol tajjeb, iżda jekk aħna ma nipprovdux għan implementazzjoni siħa dak li huwa il-maskart, il-istarijiet jistgħu jarmu dan il-maskart fil-ilma ta' taħt l-art u l-kanali li għadu xmajja bil bahar Aħna kena u kol eh, din istess problema l-Olanda, rajna l-editajt regolatorju li għedjem l-rapporti fuq għanda. X'inhu ma limitazzjonijiet? X'istgħu nagħmlu lura biża l-eżempju l-bdiewa? Ir-reg jekk ir-regoli jiġu applikati mod strett, kull impjien iridu jiġu applikati strett hawnhekk ukoll. Xi ħadd ieħor? Ktina Grostet? Mux nitkellem fuq l-ilma, għan nitkellem fuq l-arja. Eh, Fl-ħar ta' jannar, il-kommissjoni għamlet eh, delegazzjoni li mart għamlet eh, laqa ta' eh, laqa li semmet l-aħħar ċans u dawn l pajjiżi kellhom xi ftit biex joħorġu pjan kredibbli biex inaqsu il-preżenza ta' eh, partikoli fini ta' ta' nitrogen fil-arja. Ġifi il effiċenti Għaliex jekk aħna naqdu li satim irridu l inti għandkom għaxarti xarti eh, biex tatuna dawn l-azzjonijiet kredibbli mhux dejjem faċil biex xogħol. Nixtieq nkun naf fiex qegħdin jekk l possibbli llum tgħidilna naqra ġurnalment fuq. Sur Florence. Jena nista nsemmilkom reġistrazzjoni li jiena reġistrajt 20 sena ilu hawnhekk. Jiena smajt x'kellam xi jgħidu l-proposta l-Kummissjoni se jagħmlu ħjar eh, u l-Istati Membri x sista. f 1994 jiena kont qed nieħu sem fil tfassil ta' direttiva tal-ilma. U eh, il-Ministri tagħna kienu l-Presidenza ta' kizmi. Eh, u il-xi regoli ma kienux ġew applikat fil-pajjiż tiegħi li kieku jien għamilt il-homework tiegħi xogħol tiegħi daqshekk ħażin. Pala l-ikbar stat membru tal-Unjoni, il-Ġermanja kieku għazus kon nadim mill-iskola. Għem Bundesland fil-Ġermanja li qed waqaf illi il-mad dranaġġ id-deriva fuq il-messagġanax ma jaddix, kien ħafna li għedin jamlu għagġib fl landa fuq għadi jemman bat, eh, aħraq ma t tagħmel xejn. Lan tiegħi huwa li meta niġu għall-leġiżazzjoni li ħan għamlu fil-ġejjieni, jirridu naċċerta li l t-iġi implementata. Forsi ehm, standard ju iħor, Mandux ikun daqsek ideja, daqsek oli forsi li kif jista' jkun, imma il-menu ġridu daħlu dak li għanna, e pajjiżi li mhux qegħdin implementaw xejn sena wara sena wara sena. Jiena se tiżem pajizi, pajjiżi ħalli ħadd ma joqgħod eh, iġanfarni. Imma il-Kummissjoni hija gwardjan ta' trattati, inti trid tagħmel xogħolok u tara li l-affarijiet jiġu implementati. Eh, jista' jkun illi ħajkun hemm min mux eh, kontent. Ma nafx. Hemm il-kollegi tiegħi eh, li huma eh, fil- pajsi ta' nofsinhar, pereżempju ta' pajsi li qegħdin jipposponuha sena wara sena. Jiena rrid li l-leġiżlazzjoni tiġi żviluppata, imma jiena naraw sar fil-każ tal-farmaceutiċi Iffiċ l-immens li dina xi ħaġa ddaħħala fis Ma nistgħux noqogħdu nistennew sena wara sena wara l-oħra. Irridu naqbdu implementaw issa illum qabel għada. Xaħatiħor. ħadd ieħor Mela, għadib saqsija jien fil-fat. Din intom qed tiltaqgħu bħala stati membri biex tiddiskutu kustjoni tal-gvernanza setturi varji e kif suppost fi skambju li kena qabel. Xintaqiex l-implementazzjoni il-problema hija nuqqas ta' gvernanza li kontet naħseb li forsi din kol poġġejtuha fuq l-aġenda tagħkom id-diskussjonijiet. Issa nerġgħu nduru lej il-Kummissjoni. Grazie a sew Ikolli ngħid li jina ma nistax il mistoqsijiet speċifiċi fuq l-arja jew l-ilma. Però se nipprova nwieġeb il-mistoqsija fuq il-proċess tal-gvernanza tal-pjantazzjoni. Għet mill-maffarijiet li qed isiru qed jiġi żviluppati huwa fil-fatt il- evalwazzjoni, għafas eh, ta' evalwazzjoni propjament. Aħna kif tafu, aħna kena l-ewwel edizzjoni ta' dan il-reviżjoni ta' implementazzjoni illi eh, ġabar fih f'kapitlu 5 indikaturi fuq il-gvernanza. Issa aħna mixin biex nestendu iktar u nabaraw dawn l-indikaturi u biex forsi saw seħu l-wek, imma jistaw unestendu kapitlu 5 ta' din il-revizjoni biex ikonna eh, idea aktar olistika ta' situazzjoni madwar l-istati membri. Eh, jiexa ħagġa li ġiet għadin l-istati membri u anki partijiet oħra fil-laqqa inaugurali tal-forum u eh, jiexa ħagġa li l-ajna. Għal-daqstant, aħna nemmenu illi fil-sforz konġunti li ħanamlu ħankunu nistaw fil-implementazzjoni, fil-revizjoni tal-2019 u aħna nistgħu nippreżentaw stamp aħjar ta' kif is-sistema taħdem fil-istati membri. hija xi ħaġa li ħantejbu aħna għaddejjin, imma nittamaw illi ħajkorna l-arfin iktar integrat kif ukoll id-dejta speċifiku għal pajjiż għal sfidi u l-għanin fil-gvernanza madwar l-Istati membri fl-2019. Okay, thank you very much. I understand our question is on uh, Iva, ma nifhem, jgħet qed esportos speċifiċi li l mistoqsijiet tagħna fuq il ġranat u il-maskart propjament. Forsi se tagħtihom il-kollegi, għax stajx weġibon, forsi mbagħad il-kollegi se jkun jistgħu jiġifu t bil-miktub minn eh, minna ħadar kummissjoni fuq il mistoqsijiet tagħhom. Nanqu dan il-punt għal dastant u nagħdu għal-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Again, an exchange of views on a midterm review and future of the... Mela, fuq il-midterm review u il-ġejjeni ta' dan il-program. Sir John Dran, direttur GD Center. Nibda bik, sinjur, għal prezentazzjoni. Nixtieq nibda billi konni ftit informazzjoni fuq il-pjanijiet tal-ġejni tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni prezentat ir-rapport il-Parlament Ewropew u l konsil fil-11 ta' Ottubru li għadda. Ir-rapport huwa għamsejjes fuq is-sejbiet, konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet eh, minn studju estern illi sar minn Mejju 2016 għal Mejju 2017 Il-konklużjonijiet ta' dan l-istudju qegħdin jintużaw biex itejbu l-implementazzjoni ta' dan il-programm fil-perjodu tal-2018-2020. U jista' jintuża biex informa l-programm tal-perjodu wara l-2020. Walura t-tielet programm huwa strument finanzjarju l koordinament ta' politika fuq livell tal-Unjoni u l-għan huwa illi nikkomplementaw, napoġġaw u nżidu valuri mill-Istati membri biex intejbu il-saħħa ta' Ewropej u innaqsu negwaljanzi fi qasam tas saħħa imma l-banijiet ewlenin li promovu s-saħħa biex niproteġu l-Ewropej minn teddid serju biex nikontribwixxu għal sistemi iktar effiċenti u sostenibbli u biex nifaċilitaw aċċess għal kura s-saħħa iktar effiċenti. Għalhekk il-reviżjoni ir-rapport għam l tal-midterm nofsir il-terminu, sar ekwini wis biex u mod kwantitattiv jekk il-program tal għadijiet ġew bil ħuqa peress li ħafna minn razzjoniet qabżu tlet eh, snin, u l-aħħar riżultanti li s-narru fl-2015 musta jkunu disponibli qabel jitmim ta' din is-sena. U għal-daqstant, però ħanna rajna illi kien hemm gbar kbar illi qed isiru pal pereżempju nistabilixxu 24 network ta' referenza mod prinċipali għal mart rari. Ittin innet biex nejnu l-istati membri biex nejnu jtejbu il-kapacitajiet tagħhom għal epidemiji pal ebola u zika u biex nikontribwix għal politika ta' migrazzjoni tal-Unjoni billi nappoġġaw l-istati membri biex kun jistgħu jirrixxu għattiġijiet tas-saħħa ta' migranti u rifuġġjati. U fl-aħħar billi nħarġu l- staff u professjonisti oħrajn. U para minn hekk maqsma pal-naħid tal-sara tal-alkohol, screening tal cancer HIV, AIDS u il-screening eh, tal-TB u anki l-istazzjoni fuq prodotti medicinali u apparat medicinali eh, mediku u l-evalwazzjoni tal teknoloġiji. Aħna napaġajna wkoll ix-xogħol li l mal-OECD u l-Osservatorju Ewropew fis-sistemi tas-saħħa u politika biex toħloq rapporti fuq livell tal-Unjoni u anke 28 stat membru illi ġew ippubblikati f'Novembru 2016 u Novembru 2017 u din se tkun pubblikazzjoni annwali. Fid-dawl ta' din evalwazzjoni, aħna ħadna nota ta' miżuri ta' semplifikazzjoni sabiex eh, dak jkun kun jista' jdaħħal għotijiet finanzjarji mod mod elettroniku bħal applikazzjoni iktar faċli u semplifikata. U mill-perspettiva eh, hija waħda iktar ta' nofs is-sena mid-term review għalli xajna li dan huwa iktar flessibbli bħala għodda biex jkopri per eżempju ħtiġijiet li wieħed ma jkunx eh, mbasalhom bħal muwa per fil-kriżi tal-rifugġati u tal-epidemija tal-Ebola. Il-programm għandu jibqa' f'Emirat irridu nsaħħu l-isforzi biex jkollna valur miżjud Ewropew u nippruvaw naraw li ikun hemm riżultati li jiġu ehm, kooperati minn strumenti oħrajn, ikun kooperazzjoni per strumenti oħrajn flimkien. Dan ir-rapport ġi msejjes fuq is-servizzi li saru ma ehm, l-istati membri kollha u l punti ta' mattenzjani u l-enija li kienem u kol eh, konsultazzjoni publika valuta fija, xebejna 130 kontribut, kienem ħafna appoċ għal għajnuna fuq l-fil tal-Unjoni Ewropea f'qasam tas-saħħa, b-97% qablu li kooperazzjoni dan il-każ huwa essenzjali u jrid jinżamm. Jekk tippermettu li ngħid kemm tgħid fuq il-ġejjieni ta' dan il-programmar bħala perspettivi wara il programma twali spiċċa. Aħna qegħdin fi proċess li niddiskutu ta' kif nistgħu fasslu dawn il-programmi mod l-aħjar mod biex intejbu flessibilità tagħhom, il-koerenza tagħhom u anki sabiex intejbu s-sinerġiji biex ikunu simplifikati aħjar. L-investimenti tal-ġejjien jirdu jkunu miktar fukati skont il-sezzjonijiet budġetarju l-isforz ħajjintużaw biex insaħħu għazzjonijiet biex niksbu l-aħjar valur miżju tal-Unjoni biex inneħħu silos u biex naħbu flimkien ma' programmi kollha li hija parti mill-viżjoni tagħna biex nwasslu il-riżultat il-prijoritajiet tagħna biex nagħtu setta li istati membri biex investu fi strateġija saħħa u riċerka. Aħna rridu nżidu il-riżultati li kellna billi naqdu ma' strumenti finanzjarji oħrajn u biex ikunem rabtiet fuq l agenda tal-Komissjoni differenti, fuq differenti. Oh, uh, Kollegi li xtiqit kemmu? Signora Grostet, ex rapporter, fuq il-programm ta' saħħa. Allora natu l-mikrofonu l-ewwel li lilek. Grazie tassew, signor President. Mela, u minnu illi dan it-telet program ta' s-saxħa ta' 500 miljon euro jista' jkun ftit li xej, il-verità, biex innaqsu l inugoljanzi tal-politika ta' s-saxħa fil 27 stat membru. Mela imma torta waħda huwa program iwa utli ħafna biex nsaħħu il- il-mod kif aħna trattaw is-saħħa pubblika. Mela aħna rridu nħarsu miż-żewġ naħat. Eh, ma nafx jekk irnexxilix pereżempju bajja nħarsu lejn implementazzjoni tan-networks Ewropej ta' referenza għal dak l-huwa żvilupp li jridu nħaffuh, mod partikolari aħna suppost ġar għalajni għadi. Ma marra ma solvejna xej sa. Fuq il-proposta tal-Komissjoni eh, fuq l-evalwazzjoni teknoloġija medika medikali l-effettività tal-Komissjoni f'dan il-qassam irrit ikun parzialment finanzjat mill-programm tas-saħħa. Ġifiri jekk irridu illi nkunu effiċenti, kooperazzjoni tagħna huwa essenzjali illi niddedikaw riżorsi meħtieġ għalihom. Issa fuq qed nitkellmu fuq restrizzjonijiet budġetarji jiena mħassba sew. Jiena eh, sirtna ta' proposti differenti tal-Kommissjoni għal affas multianwali jiena nista' nifhem illi il-programm ta' saħħa jista' jsir sotto kategorija ta' programm iktar globali li huwa msejjaħ programm għas-suq waħdini bil semmija tal-sikurtà tal-ikel. bniedem u tal-annimali. U aħna irridu illi dan il-programm issa tas-saħħa sa saret programma saħħa għadka u tkabbir. Imma jiena kontra strateġija illi ħaterġa lura biex til talloka il-programm ta' saħħa l-iftini livell eh, u tamila eh, diffiċli li ta' tifima u taqra għal-ċittadini tagħna. Is-saħħa għan xaqsam mal-kulħadd fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Allura, is-suq waħdini irrid ikun ħafna iktar kattiv u allura aħna rridu nagħmlu il-saħħa pubblika li mhux huwa mis-saħħa tal-annimali, s-saħħa tal- eh, tal-ħaxix, tal-ikel. Ovvjament, dak kollu marbut mal-ambjent, sawa wisna għanna naċċetta imma xorta għanna program għas-saħħa separat. Illi jista jidher waħdu eh, fil-qafas finanzjarju li jmiss. Nista' nifhem il-Kommissjoni mhux kontrija di, Allora nittama li ħajkomplu jappoġġaw din il-kustjoni jiena nitlob il-kollegi kollha eh, li huma mħasbin din il-kustjoni tas-saħħa li huwa wieħed mill oqsma fej wieħed nistgħu naraw il-valur miżjud li nistgħu nappellaw għaċ-ċittadini tagħna fuq l-elezzjonijiet u naħseb li importanti li aħna nirwa li aħna mhux qegħdin ignoraw għadi. Jiena ħankompli naħdem sfiq biex naslu għal għadi li ma tassew għed norbot fuqkom biex naraw illi eh, naslu għax nkunu b'saħħitna f'numri. Grazzi, Signora Grostet. Issa għanna il-ko-presidenti tal-grupp ta' ħidma fil-ambjent. U nibdew bi signora Cabezon Ruiz. Grazzi, President. Mela, fuq l-istess sens ta' Sinjura Grostet, anki aħna mħazbin. Kif qalet is-Sinjura Grostet? Hemm riskju effettiv fil-fatt. Il-kollega qalet illi il-programm se jkun parti mill-programm iktar ġenerali, ma nibżawis il-programm tagħna se jisparixxi. U din hija forsi l-intenzjoni li li eliminaw. Aħna smajna din ixnija, ma nafx ekkux fil-fat realtà. Però mill-lider anki id-diġi saħħa miex se tkompli. U jina mħasba għax il-kwestjoni ta' saħħa huma importanti ħafna u, u għacċar li dawn għandhom valur miżjut Ewropew. Bla dubju, Aħna irridu iktar, inkunu iktar attenti, irridu assolutament naħdmu fuq is-saħħa biex intejbuha fl-Unjoni. Umbat, hemm il-proposta fuq it-teknoloġiji ta' saħħa. E, e, Sfortunatament il-budget mhux inkluż, aħna rridu nanalizzawhom l-isfidi, allora kif nistgħu nsibu soluzzjonijiet? u kif jistaw jiġu finanzjati fil-programm stess. Allura, il-qafas finanzjarju tal-proposta għandu jiġi garantit. Umbat, anki il-networks ta, referen ta' referenza kif nistaw nibdewum. Jien naħseb li dan huwa il-programm bl-ikbar valur miżju ta' ċittadini u għall-ekonomija u anki għas-saħħa Umbat smajt eh, illi qed nitkellmu fuq l-MFF aħna fil-plenarja ivvutajna e, e il-proposta tal- tal-AFAS, tal-program AFAS, però mem, lebda menzjoni tal-program eh, ta' tas saħħa eh, Jiena naħseb illi qed nippruvaw neliminawh. Grazzi sa Peterle. kollegi. Jena naqbel bla dubju ma dak li diġant għal l-lum. Jena naħseb li ma tkunx ħaġa tajba kieku is-saħħa e, isir bis supplement ta' politika oħra. Jekk inħarsu lejn il-xejrit ta' saħħa, irridu nifmu li saħħa għandha tkun fuq qudiem fil-politika tal izvilup eh, ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Iċ-ċittadini bħali jifmu illi għandu jkun hemm iktar valur miżjud fuq livell tal-Unjoni Ewropea u jien konvent ukoll illi aħna nistgħu noħolqu iktar valur miżjud mingħajr ma nagħmlu emendi fuq għat-trattat ta' Lisbona, li mhix ħaġa faċli. Imma l esperienza nistaw nużaw iktar rida biex u iktar. Jina naqbel ma' sinjura Grostet ukoll illi dan huwa programm importanti u se jwassal għal benefiċċji gbar għal kulħadd. Jina għandi mistoqsija għal kummissjoni għal risposta fost l-istati membri il-Komissjoni edha tistima li l-Istati membri se jaħdmu iktar, imma jena nistaqsi, hemm differenzi significativi mm, fl-approċċi differenti tal-Istati eh, membri fuq dak li proponet il komissjoni Jena nishti inkunnaf kif eh, xkienu risposti eh, tal-Istati tal membri. E-Signora eh, Schreier Perek. Grazzi. Jinaħseb illi François Grostet għamlet punċar. Aħna nitkelmu ħafna fuq is-suq intern, imma hawnhekk qed nitkellmu fuq il-persuna. E, programmi ta' prevenzjoni, programmi li qegħdin jiffinanzjaw u anki kwistjonijiet li naqblu fuqhom fil-komitat ma nistawx naċċettaw li seġu marginalizzati. Allora jan nishtiq nistaqsi l-Komissjoni kif ħażommu l-finanzjamenti fuq dan kanali oħrajn fl-Olanda l-ispizjara ma jistawx ibijaw il-medicini li umun as. Un nismu miex kontenti bija dan is-situazzjoni il-rol tal-Europa u għalli dawn in-nies ma jistawx jiġu abbandonati assolutament, għandhom rol importanti, Sinjura Ruinjo. Ah, Sur Ruinjo. Grazie, President. F'Mejju ta' sena li għaddit, jiena sta' sejt mistoqsija lill-Kummissjoni. Illi kienet bazata fuq l-osservazzjoni ta' armonizzazzjoni dajfa tal-armonizzazzjoni tal-tlaqim fl-Istati membri u staqsejt li l-Komissjoni xiridu jagħmlu biex jipromuovu l-armonizzazzjoni fuq it-tlaqim. Waqt illi eh, għarfet illi hija responsabilità primarja għal eh, ta' kull stat membru, però għanna konna għedin nittamaw illi din l-armonizzazzjoni niksbuha u li fċerti pajizi għanda sir obbligatorja. Għandu jkonna politika ġenerali fuq it-laqim. Issa, jider illi hemm differenza kbira fil-politika tal-istati membri fuq it-laqim. U issa qed nitkellmu fuq dan il-programm ta' saħħa u nittama li se jkun hemm azzjoni kofidanċata biex nestendu it laqim u anki biex nuru xinu ma l-vantagġi tal-tlaqim. Dana e, u dak li se għamlu fil-Portugal, allora nishtiq nista'si l-Komissjoni xinu ma l-mizuri speċifiċi li jishtiqu jihdu fuq dan il-programm mux taħsbu xandkom intenzjoni tamlu biex iżejdu il-sensibilità fuq il-tlaqim u xinu ma' l-idea tal-pjattaforma loġistika komuni biex il-tlaqim tkun iktar ehm, użata fl-istati membri kollha. Ħaddieħor le mela nisimgħu mela sur Ryan. Grazzi. Mela. Fuq il-punti differenti li hawnhekk għajimtu l-net il-networks ta' referenza Ewropea deġaġu imnida, ħna ġaqet nħarsu kif nistaw nestendu gradualment il-kopertura tal-networks Ewropej. Eh, aħna ma nishtiqux nestendu għom wis eh, l-24 network li jeżistu u edin jahmu tajjeb u, u dana jiddependi anki mill-IT li jiġi mażul u approċ li miexi pass pass, ma diġa diġawa pass kbir u din pero u aħna diġa għet nħarsu lejn estensjoni bazi ta' din il dan il-pedament solidu. U e, l-evaluazzjoni ta' teknoloġija u kolġi timsemmija ħafna persuni. U bħalissa għedin niddiskutu fuq din il-proposta. Pero nishtiq najt bħala risposta għal ħafna mistoqsijiet fuq il-futur anki attualment bejn it-30 u l-50% tal-budget tas-saħħa huwa dedikat għall-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni. Ejwa, ħaġa tajba li nitkellmu fuq is-sussidjarjetà u saħħa hija responsabilità tal-Istati membri, però attualment ġa l-programm eżistenti 30 sal-50 fil-mija huwa appoġġat. Per eżempju, leġiżlazzjoni fuq it-tabak, fuq il- eh, kien fuq sostanzi farmaceutiċi fuq u fuq anki it-teddit transkonfinali għas-saħħa. Il-programm diġa huwa diġa qed jeżisti biex niżguraw li s-saħħa taħdem tajjeb u naturalment jiena ma semmejx u kelli nsemmi id-direttiva għas-saħħa transkonfinali. Diġa fil-budgets attuali bejn 30 u 50% tal-budget annwali tagħna tmur biex nappoġġaw il-leġizlazzjoni Ewropea. Ġifieri hemm valur miżjut u hemm appoġġ tal-implementazzjoni ta' approċċ koerenti fuq livell Ewropew. Issa. Il-mistoqsija ta' Sur Peterle fuq l-appoġġ illi qed nagħtu għall-iskambju ta' prass tal-aħjar prassi, jekk fimtu sew, so, Dan huwa proċess illi ġi moħlu biex jappoġġa l-implementazzjoni tal- eh, anijiet eh, ta', żvilupp sostenibbli. sostenibli. Eh, Specialment fuq dak fuq il-mira numru tlieta li tnaqqas il-pista eh, mart komunikabli kroniku. U dana jippermetti li l-istati membri jihdu evalwaturi, jihdu prassi tajba u biex jizidu għom daw. U dawn għom mux biex dan il program man kif il-finanzjamenti oħrajn. Għandi zewċ eżempi li nistan semmi fuq prassi tajba illi unbaġġaw segwiti mill-istati membri illi inkludu l-introduzzjoni għal programs għal screening tal-kanser kolorettali dawk, għal dawk li pajjiżi li mandomx attualment dan il-programm. U l-Stati membri qablu biex jaħdmu fuqu u t-tini eżempju huwa l-introduzzjoni tal-attività fizika eh, bħala eh, preskrizzjoni minnaħa tal-GP. Tmurant tabib u għek għandek problema ta' obezita jew ta' saħħa ġenerali dan huwa metodu biex il-fatt it-tabib ikun jista' jamlek preskrizzjoni ta' attività fizika bla ħjar mod tajjeb għalik. Dawn ukoll huma upgraded fuq livell Ewropew bil-programm tas-saħħa. U tħassib ieħor li semmejtu intkom kien fuq it-tlaqim, fuq l-armonizzazzjoni ta' tlaqim dana għalu sur Zorino. Il-Komissjoni attualment edha te programma kif għal anki il-President Juncker fl-ispeech tal-Istat tal-Unjoni. U fil xur li ġejjin qegħdin nipprogrammaw proposta għall inizjativa fuq il-tlaqim fuq il-popolazzjoni umana fl-Europa. U dawni kopru kwistjonijiet bħal bħal bħal fatt li ħafna nies fil-popolazzjoni qed jeżitaw. E, imma anki fuq kwistjonijiet tal-fornitura tal-, -fornitura, e, tal tlaqim u hemm eh, problemi ta' kontinuità fil-fornitura u anki eh, għanna problemi fuq il-taqsim ta' data, taqsim ta' data fuq il-vaccinazzjonijiet. U anki bħala risposta għall-istess mistoqsija nistanajt il-Komissjoni qed toħloq azzjoni konġunta eh, bil- li hija fidejn Franza u bil-parteċipazzjoni ta' 22 stat membru li ħad tiġi mnida f'Settembru u fuq il-parteċipazzjoni bejn stati membri fil-politika tal-tlaqim. Eh, Umbat hemm anki ftehim ta' eh, joint procure xiri konġunt u dan il-ftehim ta' xiri konġunt eh, kien għal antitosin botulizmu, però anki ġi użat bejn eh, bħala eh, tlaqim pandemiku għal 19 il-stat membru biex l-istati membri ma jkollomx ma jkunux obbligati jinnegozjaw wieħed wieħed imma l-Kommissjoni qiegħda torganizza li jkun hemm xi ripubbliku Komuni għal ħafna stati membri flimkien għal ħafna minn dawn il- E, it-laqim. U dan għaddej attualment. Il-Komissjoni kif qed taraw qed tipproponi inizjattiva futura fix-xhur li ġejjin fuq it-laqim u qed nużaw anki programm eżistenti tas saħħa biex jipromovu azzjoni konġunta bej stati membri li huma mmexxejja minn Franzu u batanna Franza u batanna dan il-ftejim ta' xi Repubbliku konġint e, biex jinxtaraw dawn il-vaċċin fuq livell Ewropew. Umbat fuq l-aħħar punt fuq il-futur tal-finanzjamenti Naturalment, l-MFF għadu maġiġ adottat minna tal komissjoni hemm ħafna idea differenti u anki dettalji fl-istruttura qed jiġu diskussi, però attualment aħna involuti internament eh, fil komissjoni fuq dawn id-diskussjonijiet. U aħna wieħed mill-punti nixtaqt jiena nsemmi huwa għal l-Kommissjoni tixtieq terrazzjonalizza il-programmi differenti li għanna attualment, għax hemm ħafna programmi. U qed niprofaw aħna naqsu il-programm biex namlu clusters ekbar li involvu osma komuni. U dana sej kollu vantaġġi kbar għax bekk il-finanzi kunu jistgħu u minn mill-partijiet ta' dawn il-programmi, partijiet differenti f'dawn il-clusters. Eżempju, ta' da kien per eżempju fuq il-krizi tal-migranti. Kenna diffikulta kbira illi aħna u il-finanzi minn post għall-liħor, eh, minn programm għall-liħor u u dana huwa eh, illustrazzjoni tajba ħafna eh, ta' kemm huwa diffiċli meta il-flus ikunu marbutin fi programmi żgħar individwali. U l-Kummissjoni attualment qiegħda tħares li possibilità li jinħalqu sinerġiji bejn programmi differenti. U dana ma jfissirx bil-fors illi se jitnaqqas jew se jisparixxi l-profil ta' dak il-programm, ma il-fatt li se jiġu impoġija fl-imkien, anki il-budget kif huwa kostruit, ħidmiet li eh, jenaqdu fl-imkien taħt kapitolu wieħed. U l-Komissjoni edha tagħmel deċiżjoni biex tagħmel proposta għal MFF ġdida fi xhur li ġejjin u din hija attualment qed tiġi negozjata attivament bħalissa. Ma li ngħidlilkom xejn tara għalissa għax id-deċiżjoni għadha ma t-tihdiċ b'mod formali. Grazzi. Signora Grostet. Grazie tal-ispiegazzjonijiet. Jien minix konvinta, sfortunatament. Għaliex? Naf li jridu nisemplifikaw l-affarijiet minna eh, tekna teknokrazija eh, u l-burokrazija ma' għet nitkellem fuq il-politika ne. Politika kbira, ġifiri, fis-sens nobli tal-kelma li nuru li ċittadini tagħna li l-politika tas saħħa tirrappreżenta xi ħaġa fuq livell tal-Unjoni. Aħna nafu illi l-istati membri huma sovrani meta jiġu għal is-sistemi tagħhom ta' ħarsin soċjali, protezzjoni soċjali, imma l-Ewropa trid iġi l-istati membri li ċaqalqu fuq ċertu affarijiet inkellhom ħajmlu xejn. U fl meħħa ċittadini Ewropej ħajbatu, jiena ma nistax naċċetta eh, li naħseb il-kollegi wkoll illi aħna ħajkolna eh, titlu ta' sikurta u jew eh, sikurta fil-ikel u kol li ma' s saħħa tal-bniedem tal-annimali u tal-ikel. Eh, li kien ħana raw l-organigramma tal-Komissjoni Ewropeja, aħna ħna dan il-cluster sabiex aħna nistaw għat iktar faċli nieħdu l-nistaw mill-linji budġetarji. Imma jekk aħna ħanneħu l-linji tal-politika tas-saħħa għal linja oħra tas saħħa tal ħaxix per eżempju frott ma jistax ikun jiena ma nistax nabbel għax huma snin twal li aħna niġġieldu għalija di illi jkun politika tas saħħa fuq livell tal-Unjoni anki biex ikun hemm din il-kumitat tas saħħa posta konna ġelidna. E, issa, rridu illi tneħħu għadi, kien hemm irridna ħija din l-idea tas-saħħa ta' kiżmien għal-kollega jkunu kandidati li jmiz. Għalla nizmin kollu kien esperiklu di ta' saħħa li kiku għahna ma konniex hemmhekk biex nidefendu ċittadini saħħa tagħhom mela minn jidefendi jilom. Għadda stanzina qed ngħiddi hija kwistjoni ta' politika, politika ta' Komissjoni Ewropea. Jiena nifhem, jiena naf, tgħidilna affarijiet interessanti, jiena konvita illi taħseba bħalna imma aħna irridu inħarsu lejdan. Aħna għanna il-komissarju ta' s-saħħa mux qed jingħata il-komissjoni mux qed ittih il-President tal-Komitat illi jkun jista' jagħmel ċertu affarijiet fil-qasam tas-saħħa. Għalkemm huwa President tal-Komitat tas-saħħa, ġifieri jekk ngħidilkom jien ejja niċċaqalqu darba l u ngħidu li s-salet daqshekk li kunsill Well, um, thank you very much. So Tajjeb, grazzi, ek nikonkludu l-dibattitu tal-lum fuq nota pozittiva. Naħseb ikoll naqblu illi nappoġġaw din l-idea. użaw il-saħħa tagħna anke fil-Kumitat tas-Saħħa. Nikkonkludu hawnhekk mela llum nibdew għada fid-disa fil-laqgħa ta' koordinazzjoni nintaqgħu għada.